Dear colleagues, it is time to start also because we are going to discuss. Ziz kollegi. Sen diskutu punt importanti ħafna u kif tafu ma tantx għanna ħin disponibli għal dan il-punt. Nixtieq nirringrazzja lill kummissarju Andru Kajtus tal prezenza tiegħu, merba, kummissarju, u tafu illi l-bira kien hemm adozzjoni ta' abbozz ta' kriterju li ilna nistennew għall endocrine disruptors għal prodotti tal-ħarsin tal-pjanti. Aħna konxju wkoll tal-importanza ta' dawn il-kriterji għal saħħa tal-bedmin kif ukoll tal-annimali kif ukoll għall-ambjent. Għal daqstant nixtieq nilqa il-rida tal-komissarju illi jippreżenta dan l-abbozz ta' kriterju f'din il-laqa tal-lum u nistenna bil-ħerqa id-dettalji tal-proposta. Kif ukoll il-passi li miss tal naħa tal-Kommissjoni nixtieq nirringrazzjak għal preżenza tiegħek fostna llum u ngħidilek il-kelma minnu fih. Grazzi ħafna President, onorevoli membri. Il-ġimgħa li għaddiet il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni li titlob lill-Kummissjoni li tkun konformi mal-obbligu tagħha illi tressa kriterji xjentifiċi biex t-identifika l-endocrine disruptors jina wetkom mhux darba darbtejn biex nippreżenta dawn il-kriterji qabel is-sajf u jiena qed nagħmel dak li wet. Il-bira ħansi għamiltu da. Fil-fatt, il-Kommissjoni prezentat kriterji xjentifiċi biex tentifika endocrine disruptors fil-ħarsin tal-pjanti u prodotti relatati fil-leġizlazzjoni fil-kontest ta' dawn iż-żewġ leġislazzjoni tal-protezzjoni tal- protezzjoni ta' saħħa u prodotti relatati. Dawn il-kriterju ma' bażi ta' definizjoni ta' WHO fejn hemm bil eh, sħiħ fuq l-endocrine disruptors. Għadin najdu il-sostanzi kimiċi tal-endocrine disruptor jekk l-ewwel net jikkawża effetti negativi u tini jekk dan l-effett huwa ikkawżat minn azzjoni dovuta għall-endocrine Iż-żewġ abbozzi ta' atti ta' komitoloġija inkludi mhux biss il-kriterji xjentifiċi kif ukoll jispeċifikaw kif l-identifikazzjoni ta' endocrine disruptor hemm bżonn illi jiġri seħħ u dalhekk din l-identifikazzjoni tisfrutta eh, provi xjentifiċi disponibbli u tuża approċċ abbażi tal-provi. Nattira attenzjoni ta' fuq dan il-fatt u titlob revizjoni sistematika soda u nixtieq nenfasizza hawnhekk illi aħna ħadna approċċ moderat u tlabna għal pis relativ tal-provi mhux għal provi konklużivi. Dan ifisser illi fil-każijiet ta' dubju inkunu nistgħu naġixxu Eġifedrinja dan ma' prinċipju ta' prekawzjoni u għabbasi ta' approċ proporzjonali il-Kummissjoni adottat komunikazzjoni fuq l-endocrine disruptors illi tipprovdi stampa ġenerali tal-kontest. Palma tafu l-koll ħafna partijiet tal-leġilazzjoni komunitarja uh, jitkelmu fuq l-endocrine disruptors, il-kosmetiċi, kota tal-maħrajn. U l-komunikazzjoni hija akkompanjata minn valutazzjoni tajba u naf li deċiżjoni tal-Kummissjoni biex tagħmel dal-vazzjoni tal-impattu tiffinalizzah ġi kritikat, inklużi minn xi membri ta' dan il-Kumitat. U tajjeb, hekk għandu jkun, imma dan ix-xogħol kien importanti biex jippermetti lil kulleġġ illi jieħu deċiżjoni għabbażi tal-informazzjoni f'dan is-settur delikat. Eh, barra minn hekk il-Parlament u l-Istat Membru se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn din il-ħidma. Pala nantiċipa il-mistoqsija nixtieq intenni mal-ewwel li l-deċiżjoni tal-Kommissjoni kienet ta' bażi tax-xjenza mhux fuq konsiderazzjonijiet soċjo-ekonomiċi. Id-dokumenti kollha ġew pubblikati fuq il-website tal-Kummissjoni biex nassiguraw trasparenza massima il-leġislazzjoni fuq il pesticidi u l-bioċidi tal-Unjoni Ewropea ma l-iktar stretti u l-iktar li ħarsu fid-dinja ma bażi ta' valutazzjonijiet sodi u data eh, ħriġijiet ta' data sodi ħafna u dinja hija dovuta wkoll għall-Parlament. Is-sostanzi huma approvati jekk ikun hemm valutazzjoni sħiħa minaħa tal-esperti tal-Istati membri u tal-peer review mill-EFSA jew l-ECRI e juru illi skont kondizjoni realistiċi ta' użu sostanzi ma jipproduċux effetti mhux aċċettabbli fuq is-saħħa ta' bnedmin tal-annimali jew fuq l-ambjent. Id-dispożizzjonijiet fuq l-endocrine disruptors fil-leġislazzjoni attwali ġew imdaħlin xi ftit snin ilu kriterji għad interim u f'epoka fejn ma kienx possibbli li definixxu il-kriterji b'mod xjentifiku u nidentifikaw l-endocrine disruptors Id-diskussjonijiet fuq din il-kwistjoni komplow reċentement fost xjenzjati kif ukoll fost in-nies politiċi. Jiena personalment intqajt u smajt il-veduti ta' xjenzjati minn dixxiplini differenti, speċjalment għax kull qasam għandu lingwaġġ differenti u loġika differenti li biex nkunu nistgħu nifhmu l-kumplessità unika tal-investigazzjoni. Jiena nemmen illi huwa grazzi lill isforzi konġunti tagħna li ftejna diskussjonijiet li hemm kunsens xjentifiku l-ewwel net ta' dan it-tip firmat me 23 xjenzjati eh, internazzjonali f'April ta' din is-sena. Ħadu dan il ħadna dan il-konsens konsiderazzjoni ġena biex nistabilixu kriterji oħra li prezentajna. Apparti minn hekk aħna din nipproponu wkoll illi waħda mid-derogi ikonna deregu għal prodotti tal-ħarsin tal-pjanti biex nadattawa biex tikkonsidra l-elementi l-għanna fidejna issa biex ek eh, nużaw l-informazzjoni fuq l-exposure u r-riskju. Informazzjoni fuq l-exposure u l riskju informazzjoni fuq l exposure u r risk nġenna ripeti ruħi. Nishtiq l-Komissjoni tieħu deċiżjoni fuq id-deroga bażi tal-provi kollha l-exposure eh, waħdu mhux biżejjed biex nagħtu ċarezza fuq il-livell ta' tħassib għal dak li huwa xi eh, sostanza. Eh, President, onorevoli membri, tafu li ġewa identifikati alternativi oħrajn bħala eh, tajbin u potenzjali biex nsibu l-kriteri. Imma dan ukoll jirrefletti l-veduti differenti tal-Istati membri tax xjenzjati u tal-parti interessati xi jikkonsidraw li huwa importanti illi nżidu eh, saħħa l-defenzjoni tal-WHO, ġifiri l-kej xentifiku tal labilità tas-sostanza illi kollha effett negattiv. Oħrajn għażlu kriterji illi jinkludu kategoriji għabbażi ta' saħħa differenti tal-provi biex ikunu f'konformità ma' definizzjoni tal-WHO. Il-Kummissjoni ma' żilitx dawn l-alternattivi għal dawn raġunijiet li se nsemmi l-ewwel net il-konsens xjentifiku li għadni kemm semmejt jindika illi saħħa ma tridx tkun parti mill-identifikazzjoni xjentifika tal-endocrine disruptors. Pjuttost nivalutaw ir-riskju eh, tal-endocrine disruptors potenzjalment u għalhekk għabbasi ta' xjenza ma konsidrajna ma konsidrajniex li nużaw saħħa bħala il- għal identifikazzjoni tal-endocrine disruptors issa fuq il-kategoriji il-Kummissjoni ma konsidraċ illi twaqif ta' kategoriji differenti ta' ta' dak li jistaw ikunu l-endocrine disruptors se jgħin jiddefinixxi dak illi l-endocrine disruptors huma għax il-mandat tagħna huwa fuq endocrine disruptors reali u mhux il-possibilità ġifieri fil-kondizzjonali. fil kondizzjonali l-użu ta' kategoriji fil-kontest ta' pesticidi u bioċidi skont il-regolament se jżidu ma' ċertezza legali għal partit kollha interessati u leġislazzjoni li votajtu fuqa u nixtieq intenni fuq din leġislazzjoni il-Parlament vota fuqa ma jgħatix istrumenti biex nindirizzaw endocrine disruptors potenzjali jew sospetti u għalek jekk u zona griġa, uh, griża din ovvjament wassal għanqas ta' ċertezza dik li għas-saħħa, il-protezzjoni tas-saħħa u tal-ambjent. Issa fuq l-alternativa li nżommu il-kriterji għad interim fil-post għal leġislazzjoni tal-bioċidi u pestiċidi din ġiet imwarba għax mhumiex tajbin. Biżejjed, Grazzi ħafna, President u Onorevoli Membri, għax nistanajt illi il-bira ħana deċidejna fuq definizzjoni ta' WHO. ħaġa xjentifika, adattata għal-ħidma u tagħti livell li ta' protezzjoni tas saħħa tal-bnedmin tal-annimali kif ukoll tal-ambjent. Il-żewġ abbozzi ta' miżuri li għandhom il-kriterji preżentati l-biraħ issa se jkollhom bżonn jiġu adottati skont proċeduri rilevanti l-għad delegat tal li seġi diskuss f'grupp ta' stati membri tal-esperti ġifiri tagħhom u bat adottati minna ħadd tal-Kummissjoni. Il-miżuri ta' pestiċidi se jiġu diskuss u mbagħad votat ukoll fil-Kumitat Permanenti. Iż-żewġ atti u mbagħad se jiġu suġġett ta' skrutinju mill-Parlament kif ukoll mill-Kunsill. Il-kooperazzjoni tagħkom ovvjament se tkun kruċali, jiena sinċerament nittama nista' nafda fuq il- nisriħ fuq l-appoċ ta'kom pala kriterja xintkom ti reprezentaw pass importanti ħafna għal protezzjoni tas saħħa u tal-ambjent. Se jkun importanti u koll għal leġazzjoni fuq sostanzi kimiċi u se tiġi u koll studjata mill pajjiżi terzi. La derba tiġi adottata din is-sistema regolatorja se tkun l-ewwel sistema regolatorja madwar id-dinja li tiffissa kriterji biex tintifika l-endocrine disruptors u għalhekk jekk joġobkom għajnuna biex nkunu pionieri f'dan il-qasam tant importanti. Jina saqsejt l-lekra kif ukoll il-lefsa biex jibdew mal-ewwel jaraw sostanzi individwali biex ikunu jistgħu jippermettu l-implementazzjoni tal-kriterji il-ġodda mingħajr dawmin la derba jiġu adottati. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Una fil-li għandkom xi mistoqsijiet Jina nishtiq biss tira attenzjoni u kolla mistoqsija importanti tal-bira minn Onorevoli Potts illi saqsa għaliex proponejna kriteri illi jaraw biss is-saħħa tal-bnedmin. Dan ifisser illi xiftit e, eh, sostanzi jiġu identifikati bħala endokrine disruptors da mhuwiex għalinjat ma' differenzjoni ta' WHO. Ħan niċċaraw xi affarijiet. Il-kriterji proposti għas-saħħa ambjentali u għas-saħħa tal-bniedem din hija ċara fiż-żewġ proposti legali, pereżempju fl-att għal prodotti bioċidi għandek taqsima A għal nies u taqsima B għal organizmi non mirati. Imbagħad hemm struttura simili għal prodotti veġetali. Irridu niċċarraw ukoll biex nimplementaw il-kriterji tlabna biex niġi konsiderati l-informazzjoni xjentifika kollha disponibbli fuq iż-żewġ oqsma. Qegħdin nitkellmu dwar bioċidi, pestiċidi, nafu sew, nitkellmu dwar l-ambjent ukoll brabta ma' dawn it-tnejn, assolutament, però l-ambjent mbagħad jaffettwa il-saħħa tal-bniedem u tal-annimali wkoll. Imbagħad xi ħaġa oħra dwar il proposta ta' kriterji li jisu biss effetti marufin, evidenza provata, dan ifisser li ftit sostanzi jiġu identifikati bħala endocrine disruptors. Ġifiru nużaw popolazzjoni bħala guinea pigs. Nisibuwa fuq Twitter tijaj din il-mistoqsija aħna mhux qegħdin inqisu l-effetti marrufin, aħna għandna konsiderazzjoni u sa għaddejta kollha eh, jekk din hija relevanti u mbagħad nagħmlu evalwazzjoni permezz ta' tax-xjenza. Mhux evidenza magħrufa biss. Irridu nqisu l-evidenza xjentifika kollha inkluż studju fuq l-annimali, studji in vitro u evalwazzjoni fuq l-endocrine disruptors. Irridu nikkonsidraw ukoll letteratura xjentifika in ġenerali. Qegħdin nitolbu wkoll li jkun hemm approċċ bbażat fuq l-evidenza u biex nevalwaw il-plawzibilità bioloġika. U dan skont il-prinċipju prekawzjonarju. Irridu naraw x'evidenza jkollna qoddimna, sinjuri, grazzi. Għanna lista twila ta' kellima l-lum. Nibda mill-ewwel bil-gruppi. Jekk joġobkom zommu fil-qosor ma tantx għandna ħin illum. Nibda bil-MP Grostet tal-PPE. Monsieur President. Grazie ħafna President, Sur Kommissarju Grazzi tal-ġejta u neko tajna din l-informazzjoni. Jiena eh, għadni mħasba, pero fl-istess waqt naqra kalma wkoll. Eh, naqra mħasba mħabba daw il-kriterji fuq id-definizzjoni tal-endocrine disruptors kif qalet il-WHO u hemm konsens eh, kbir mix-xjenzjati ma jina nibqa' imħasba għax nasib li hemm nuqqasijiet kbar fil dawn l-endocrine eh, disruptors li tista' wkoll tħarbat leġiżlazzjoni l-iktar fuq is-sistema ta' deroga b'bażi ta' riskju jekk fimt so meta rajt id-dokument tiegħek, sostanzi jistgħu jiġu identifikati bħala endocrine disruptors imma jkunu suġġett ta' deroga fil-qafas ta' regolament fuq il-bioċidi għax ma jkunx hemm ħafna riskju Dan il-prinċipju ta' deroga ma jikonsidrax l-effetti possibli spożivi u għalek naraw li din it-taħlita eh, tal-periklu biex uħdu posta minna ma najdu xejn minn approċċ bażi tal-riskju. U għalek fil-komunikazzjoni paċna 8 inta tispjegana li maħniex qed nitkellmu fuq il-proibizzjoni tal-endocrine disruptors għabbażi tal-valutazzjoni tal-periklu pal manda fil-regolament tal-bioċidi, imma bil ndaħlu din il-sistema ta' deroga bazi ta' analiżi ta' riskju naħseb hawnhekk tassew hemm problema. Fil-fatt, fil-paġna 5 inti twarrab is-sistema ta' kategoriji anki jekk din hija ħaġa utli għalija fil-paġna 6 inti tispjega illi huwa diffiċli definixxu il-livelli eh, għal endocrine disruptors imma se nkunu nistgħu nistabilixxu derogi għabbażi ta' riskju skars għalhekk din hija problema u f'din istess paġna inta twara il-kriterju ta' seta jew saħħa għal l-endocrine disruptors u twara po ukoll possibilità li jagħmel rikors biex nivalutaw ir-riskju tas sustanzi. U għalhekk ovvjament għandna bżonn naslu għal kompromess għandi l-impressjoni li wasanna f'nofs triq biss int ma tantx qed isek tħadd fil-font fil- fil daka u hawnhekk isna edin tasson eh, eh, edin noħol xi ħaġa splussiva u din tħasseb iċ-ċittadini tagħna. Pavel Potts għall-SND. Grazzi. Grazzi l-Kummissarju wkoll għal dawn il-kriterji. Kek kif wetna qabel is-sajf. Grazzi tal-li ma kludajtux il-potenza u kol fil-proposta u grazzi u kol la reazzjoni tijak fuq xie punti li semmejt aktar kmini. Inti għed li intom edin tħejju kriterji interim ukoll għal leġizlazzjoni toħrajn. Inti ressaqt ċerti kriterji Jena kont sorpriz minn stqarrija minnhom eh, paġna seba' qed nikwota l-kwistjoni li sabet maċ l-Kommissjoni hija brabta mal kriterji ta' x'inhuma jew x'mhumiex dawn l-endocrine disruptors viżavi regolamentazzjoni ta' sustanzi. Din kienet ta' sorpriża li hija li xi naħseb meta naqra d-dokumenti l-oħrajn kollha tal-Parlament. Eh, naħseb li ħseb tan oriġinali kien li nirregolaw dawn l-endocrine disruptors Inti tkellimt dwar il-bidliet minuri fil-lingwaġġ. Dawn huma pjuttost eh, sostanzjali dawn il-bidliet, speċjalment drabta ma' tini għannes ta' regolament bidla minn may cause adverse effects għal known to have adverse effects f'parti minnhom fit-test Mbagħad kien hemm xi tibdiliet simili insemma f'parti oħra. Xi ħaġa oħra li ħasbitni kienet il-bidla minn safety standard ta' eh, exposure negligibli għal riskju mbagħad negligibli. Kien hemm bidli oħrajn hazard-based ex eh, exposure ukoll bdilnija wkoll din ukoll. Inti kif tista' tiġġustifika din il-bidla? Taġġi approvat mill-Kunsill u mill-Parlament u kemm dan huwa parti mill-mandat li fiż brabta ma' sentenza tal-Qorti Ewropea li tgħid li l-Kummissjoni mhix intitolata li tibdel bilanċ regolatorju permess tal-applikazzjoni ta' setat delegati skont artiklu 290 ta' trattat tal-Unjoni Ewropea. Ma nafx jek zammejtux ma' din il-parti, nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek fuq dan u t tinninet jekk ikun il-każ li intom għażiltu għal xi raġuni li ma fimtiex jiena għall endocrine disruptors biex nibdlu minn hazard-based għal risk-based approach kif dan jista' jikkontribwixxi għal ħarsien tas-saħħa taċ ċittadini Ewropej u l-ħarsin ukoll tal-konsumaturi għaliex fuq smoħrajn il-karċinoġeniċi, eccetera, nibqaw nibqaw nżommu l-kategoriji, nibqaw nżommu l-approċ għabbażi tar-riskju li hawnhekk però imbidel għall-endocrine disruptors. Grazzi ħafna. Thank you very much, uh, Julie Gatlin. Thank you very much. Um, thank you, Commissioner. Grazzi Kommissarju. Onorevoli Gerling. Inti se tkun qed takkomoda ċerti nies fuq din il-kwistjoni. Imbagħad ikun hemm oħrajn li ma tantx però jkunu akkomodati. Jiena kontenta bid-definizzjoni tiegħek konformità mad-definizzjoni ta' WHO għaliex din tiżgura konsistenza mal-standards internazzjonali ħaġa importanti din. Kontenta wkoll blob blaċċen fuq ir-rabta bejn effetti eh, mhux mixtieqa. Din hija distinzjoni importanti għalija. L-endocrine disruptors għandhom jiġu distinti minn sostanzi oħrajn. Naħseb li rridu nikkonsidraw din id-distinzjoni. Rajtu kolli jintom mażiltu li ma tistabilixux kategorija ta' endocrine disruptors suspettati għaliex dan ma tantx jgħin f'kuntest regolatorju. Kontenta wkoll bil-fatt li eh, effett li huma kawża indiretta ta' sostanzi oħrajn mhumiex inklużi wkoll. Dan jiżgura li aħna nifokaw fuq il-problema speċifika li għandna qudiemna. Kuntenta wkoll blaċċen fuq l-evidenza xjentifika u l-approċ fuq il-pis tal-prova dan jiżgura li nkunu oġġettivi kemm jista' jkunu, niżguraw li jkun hemm ħarsien xieraq fejn l-aktar li huwa mixtieq. Dan il-pożittiv, però għandi wkoll xi kwistjonijiet ukoll daqsxejn diżappuntanti. Diżappuntata li l-kriterji għandhom jorbtu fuq il-plawzibilità bioloġika u mhux fuq l-evidenza konklusiva eh, naċċetta fir-rapport tiegħek li inti qed li l-evidenza konklusiva hija dejjem kunċett problematiku, pero ma jfissirx li m'għandniex eh, nippruvaw namlu għaddejn il-plawzibilità bioloġika eh, se niddiskutu għal ħafna żmien dejn eh, fuq sostanzi speċifiċi, diskussjoni problematika dik. Naf li għatam affarijiet nitalmu, baqanna x'nitalmu u nitalmu eventwalment nistennew bil-ħerqa ġifieri li jkun hemm ċerti bidliet f'regolamenti ġejjina fuq il-potenza u il-ħsara fil-komunikat tagħkom intu intajdu l-potenza m'għandix tiġi mitqisa meta nidentifikaw l-endocrine disruptors, però tiġi mitqisa meta nevalwaw ir-riskju li dawn is-sostanzi jista' jkollhom. Però issa li għandna l-kriterji il-qafas leġislattiv suppost huwa lest u memx post għal dan għal din l-evalwazzjoni imsemmija f'deroga bez. Ġifirina, eh, ma naqbilx ma Madam Grostet hawnhekk, l-evalwazzjoni tar riskju għandha tkun part integrali mill-leġizlazzjoni. Id-deroga għandha tkun minn natura tagħha għandha tkun eċċezzjoni. Ġifieri niflok ma napplikaw b'mod sistematiku għandu jkun hemm biss applikazzjoni eh, skont il-każ għaliex eh, jekk le nispiċċaw eh, regolamentazzjoni ħażina għaliex id-delegazzjoni u l-proċess ta' evalwazzjoni tar riskju jispiċċaw biex jintużaw wisq. Flok ikunu l-eċċezzjoni, grazzi. Grazzi, onorevoli Azekam. Grazzi ħafna Kummissarju. Il-ġimgħa l-oħra għall parlament Ewropew tal-Kommissjoni opportunità biex tagħmel xogħla meta niġu għal endocrine disruptors. Intom fl-2013 tqabbattu biex tħarsu n-nies, l-annimali u l-ambjent kontra dawn l-endocrine disruptors issa bdejtu b'dan il-kriterju tlet snin tard. Issa qegħdin titkellmu dwar il-kriterji għabbażi tar-riskju. Eh, saru mijiet ta' studji kemm il-peer reviews ukoll studji xjentifiċi u dawn juru li anki dozi baxxi ta' endocrine disruptors għandhom effett fuq is-saħħa tan-nies inkluż ukoll il-feti. Inti qed titkellem fuq kriterji ekonomiċi. Naħseb li definizzjoni ta' WHO ġi distorta daqsxejn ukoll. Il-politika ta' komija dajfa. U allura qegħdin treġġew lura għal pis tal-prova u dan iwassal għal riski għas-saħħa u jfisser ukoll li se jkun hemm ħafna esperimenti annimali li huma meħtieġa għaliex diġa hemm studji xjentifiċi li juru li anki dożi baxxa ta' endocrine disruptors jistgħu jkunu ta' ħsara. Inti intom qegħdin telabu bis-saħħa tagħna. Tafu intom li l-Parlament mhux se jaċċetta din il-proposta. Eh, Sinjuri, m'għandniex inkomplu nkunu kompliċi f'din il-logħba il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea eh, ħarġet deċiżjoni kontra l-Kommissjoni u anki aħna l-istess naħsbuha aħna m'għandniex fiduċja fil-Kommissjoni. Grazzi ħafna, kellimni miss. Grazzi President, grazzi Kommissarju tal-li spiegajtu xi provajtu tagħmlu. Intometto li kien hemm ħafna ideat żbaljati Jena segwejt il-konferenza stampa tal-bira u kien hemm mistoqsijiet mill-ġurnalisti dwar għala testijiet fuq l-annimali kienu daqsek ristretti u inti li din kienet kwistjoni teknika mhux se nwiġibha. Tliet darbiet qed ta' din forsi jgħin jekk tammet li dawn huma kwistjonijiet politiċi ma nistawx ngħidu li dawn huma kwistjonijiet tekniċi ikun tajjeb kieku tispjegom lill ġurnalisti dawn l-affarijiet, għandna ħafna kritika, però għandna żewġ problemi fundamentali. Waħda fuq il-kontenut u l-oħra fuq dak li tista' tagħmel fuq livell ta' kommissjoni brabta mal-leġiżlazzjoni. L-ewwel il-kontenut. Fuq il-kontenut, dak li qegħdin tagħmlu intom huwa meta rridu nippruvaw eh, x'inhu endocrine disruptor issa fl-abbozz tagħkom qiegħed jingħad li dan għandu jkollu effett magħruf biex jagħmel effett negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem. Ġifieri marruf li jagħmel effett negattiv. Din hija restrizzjoni apposta ta' dak li huwa komuni fil-leġiżlazzjoni. Iva, għaliex f'kategorija wieħed A fil-leġiżlazzjoni tal-kimika hemmhekk dejjem għandek xi ħaġa magħrufa għabbażi tal-evidenza umana mbagħad hemm il-wieħed B li hija rabta preżunta għabbażi tal-evidenza fuq l-annimali u f'din il-proposta taċċettaw biss evidenza fuq l-annimali jekk hija relevanti għal bnedmin jekk tiġi provata li hija relevanti din hija restrizzjoni u inti tista' tgħid le, però inti joġbuk ix-xjenzjati u ħan ikkwotalek x'qegħdin jgħidu x-xjenzjati b'rabta mal din il-proposta. Is-soċjetà tal l-endocrines eh, l-aktar organizzazzjoni antika konkludiet li l-kriterji regolatorji tal komissjoni huma stretti wisq biex iħarsu l pubbliku mill-kimika eh, simili. Jekk din l-opinjoni tal-komunità xjentifika naħseb hemm problema. Tistgħu tgħidu le, però mbagħad tridu tgħidu għalfejn din is-soċjetà eh, hija żbaljata u għalfejn intom qegħdin iddejqu l-ambitu tad-definizzjoni ta' l-endocrine disruptors. It-tieni net fuq il-proċedura, l-Kommissjoni tista' tibdel regolamentazzjoni adottata eżistenti jekk ikun hemm evidenza teknika jew xjentifika. Intom qegħdin tibdlu għan-nies u wieħed mill-bidliet pereżempju intom bdiltu minn unless exposure to human qegħdin tgħidu unless the risk to human, siġifier qegħdin tibdluha minn exposure għal risk Għedin tamlu hekk intom hawnhekk. Din hija deċiżjoni politika m'għandax taqsam xejn mal-ambitu xjentifiku jew tekniku qegħdin tibdlu intom regolament eżistenti għalan politiku. U din mhix permessa għal dan il-proċess għanna bżon kol leġizlazzjoni mal-Konsellu l-Parlament u l-Kommissjoni ma tistax tagħmel xi ħaġa bħal din. Din hija inaċċettabbli fuq proċedura u kontenut u aħna se noġġezzjonaw. Grazzi. Onorevoli Dornano. Grazzi ħafna, President, u grazzi ħafna, Sur Komissarju, tal-ispiegazzjoniet tijak. Komunikazzjoni il-President Juncker kien kontenti li l-Unjoni Ewropea se jkollha l-ewwel sistema regolatorja li tiddefinixxi kriteri xjentifiċi fuq il-pjan leġislattiv fuq l-endocrine disruptors. Imma nesa xiftit malar li din id-definizjoni tiġi wara l kundanna tal kummissjoni mill-Qorti tal ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Diċembru tal-2015 għax ma definitx dawn il-kriterji skont l-iskadenzi. Dawn il-kriterji fl-aħħar publikati huma bażi ta' dawn tal-WHO li jikostitwixxu bażi li wieħed tista' jafta fihom. Ovvjament ma nistgħux naħsbu fuq il-kwestjoni tal-potenza li tiddefinixxi il-thresholds bħalma eh, int taf u rridu il-lobbyists. Imma Id-derogi riprevedu approċ bazi tal-analizi tal-riskju, specialment għal-exposure ta' nis u għal dastan għanna nabżon namlu valutazzjoni tal-riskju qabel kull regolamentazzjoni fuq sustanza li ma tkun ġifiri f'klimiħor ieħor ma speċajniex b'dawn l-istennijiet u dawn l-iskadenzi fejn aħna nabżon nistennew. U għalhekk il-WHO kien publikat id-definizzjoni iktar minn 14 sena ilu u din il-ħtieġa illi jkun hemm valutazzjoni tal-impatt ma ma għamlitx ħlif eh, tittarġa dejjem eh, l-skadenzi u dan eh, għal-pjaċir tal-lobbies. Allura l-EFSA kif ukoll l-Aġenzija Ewropea tal-Prodotti Kimiċi biex jivalutaw ċerti sustanzi illi jistgħu jkunu endocrine disruptors bħala waħda mill-kriterji ġi preżentata l-bieraħ issa ħenfakru illi l-EFSA konsidrat il-glifosat Probabilment mhux li tkawza il-kanċer f'kontradizzjoni mal-parir eh, ta' ċirkli li dependi mill-WHO li kina għandi żewġ mistoqsijiet sur kummissarju il-derboħra meta jkun hemm kontroversja bejn WHO u l-EFSA li mija l-awtorità li se segwijent. jint. Tini mistoqsija, jekk il-prinċipju ta' prekawzjoni tot iktar kif qed tajt int l-istati membri l-iktar prudenti illi jixtiequ jipprojbixxu ċerti sustanzi jkun jistgħu jagħmlu hekk mingħajr problemi mingħajr riskju illi mbagħad intkom eh, tisqgħu modi mill qorti bħala ostaklu għas-suq intern. Grazzi. Very much, Mr. Parnio. Mr. Parnio. Monsieur le commissaire. Euh, Commissario. Grazzi. L-għonet nishtiq nilqa l-prezenza tijak għawnek u l-prezentazzjoni li għadek għamiltint fil-Komitat Envi, naseb minna preċedent eh, din zjara li kunem eh, dan l-iskambju 24 sija wara l-prezentazzjoni minna tijak fil-kolleġġ tal-Komissarju naħseb illi kien importanti li wieħed jenfasizza dan il-fatt. Issa il-pakett leġislattiv kif ġi propost għandu ċerti assi li għanna bżon ovvjament nidentifikaw un bat hemm ċertu wkoll numru ta' elementi illi naħseb flimkien hemm bżonn nażaminaw biex intejbuhom. Issa fuq l-lafa fuq l-erba xenari li għandek fuq il-roadmap tiegħek ta' 17 ta' ġunju tal-2014 inti kont deċidejt tini xenarju. Iġifiri fuq definizzjoni ta' WHO u tal-Programm Internazzjonali fuq is-Sigurtà tas-Sustanzi Kimiċi biex jiddefinixxu jinterdixxu sostanzi li jista' jkunu endocrine uh, uh, disruptors ormonali. U naħseb dan l approċċ li għażiltu ma jikkonsidrax il-potenza ta' aġent pa ma tixtieq l-industrija u għalhekk għandna bżonn nilqa' deċiżjoni li inti ħadd u qed tipproponi. Minn banda l-oħra, eh, minix waħdi illi jispeċina illi eskludejt Eh, kull referenza ta' kategorizzazzjoni tal-aġenti pala sostanzi attivi, eh, disruptors, eh, sospettati u reali eh, kienet tkun pass il-qoddim kif ħafna mill-esperti tal-endokrinoloġija jgħidu għax il-potenza ta' ġent ma tistax tiġi eskluża u lek in-natura stess u semmija biċċar fid-definizzjoni li t tiddefendi għax inti għażilt xenarju numru 2 imma din il-preżunzjoni ma tistax tkun eskluża b'dan il-mod. U għalhekk toħroġ il-proposta illi aħna din nagħmlu. Fil-seba programm AFAS tal-2013-2020 il-Kommissjoni inti kont impenjajt ruħek għal eh, kriterju orizzontali tal-endocrine disruptors. U ek suppost inkunu qed norqtu il-leġislazzjoni kollha li eh, għandha x'taqsam mal-endocrine disruptors nixtiequ nfakru u kol kif għattint il-presentazzjoni tijak eh, dawn huma kullum kien pesticidi, kosmetiċi, impakkettar, anki għal ġugrani ta' tfal, anki f'tamir mediku u għalek aħna nafu illi ovvjament inti kellek ħafna sfidi eh, fil-kulleċ tal-komissarju f'din il-kwistjoni ma naħsbu u jiddispeċina nansi l-pozizjoni tijak mm, ma setax tkun waħda eh, rebbieħa dim kummissarju oħra li kienu iktar imħasbin fuq l-ekonomija mhux fuq il-konsekwenzi fuq is-saħħa u fuq l-ambjent. Hawnhekk ukoll nistgħu najnuk fl-eżami ta' dan il-pakket leġislattiv biex inkunu nistgħu imorru ferm iktar lilin palma inti xtaqt fil-bidu net ta' din il-klassifikazzjoni fil-font u hekk inkunu nistgħu nikkonsidraw aħjar il-konsekwenzi fuq l-ambjent u fuq is-saħħa ta' dawn l-endocrine disruptors. Grazie. Thank you very much, Miss Konechna. Onorevole Konechna. Nishtiq nirringrazzja l-Kommissarju. Grazzi ħafna tal-li ġi fost nidaqsek malaj wara prezentazzjoni tal bira Għandi xi mistoqsijiet fil-kontest tal-prezentazzjoni tal bira Int il bira ħed li l-Kummissjoni użat it-tieni definizzjoni ta' WHO, pra dan mhux minnu għaliex it-tieni varjant m'għandux it-talba tal-prova ta' impatt negattiv fuq is-saħħa. M'hemmx il-ħtieġa ta' prova. Hawnhekk jiġifieri intom qegħdin tirriversjaw il-pis tal-prova. Dejjem kien bil-kontra fl-Unjoni Ewropea kellna wkoll il-prinċipju prekauzjonarju u issa m'għandniex. Permezz ta' dan l-approċċ għall-bażi tar-riskju intom għażiltu li teħilsu mill-prinċipju prekauzjonarju, din mhux ħaġa tajba, eh, din ħaġa li tmur kontra rekwiżiti għal leġizlazzjoni tajba. xi ħaġa għabbażi ta' evidenza xjentifika, ok, naċċetta, però nafu xini sitwazzjoni. Jekk naraw l-evalwazzjoni tal-glifosat mill-efsa, naraw li qatt m'għandniex studji xjentifiċi li kritikaw eh, din is-sustanza. U issa inti qiegħed tgħid li se tikklassifikaw biss xi ħaġa bħala dannuża jekk ikun hemm prova li din għandha impatt negattiv fuq s-saxħa tal-bniedem, ġifiri intom se tipprojbixxu ftit sostanzi probabbli għaliex l-aktar intom tużaw studji li joriġinaw mill-industrija u l-produtturi. U din hija xi ħaġa li dejjaqna. Idejjaqna wkoll li intom ilkom taħdmu għal tliet snin fuq proposta li mandiġ lista stretta ta' kriterji xjentifiċi. Mux jaka eh, dan kollu zgur. Mux se nab responsabilita kollha fuq spaltek, inti ila komissarju sena u nofs biss. Però il-livell ta' xogħol li sar mill-uffiċjali tiegħek hija xi ħaġa li se twaslek għal darbohra qoddim il-qorti tal-ġustizzja. Nispiċċaw ġifiri fejn konna tles ilu. Grazzi ħafna. Tiġant għal ħafna ġifiri se nipprova nżomm fil-qosor jina. Se nitkellem fuq punti speċifiċi dak li prezentajt il-bira inti kien jitratta l-aktar il-bioċidi u l-pestiċidi, però fl-istess waqt għat tul għalġejjini din il-kategorizzazzjoni dan il-mod kif niklassifikaw is-sustanzi għandu kol jidħol fuq smoħrajn meta niġu għal endocrine disruptors, issa l-mistoqsija tiegħi hija din meta nistgħu nistennew li dan jiġi imwessa għal materjal ta' kuntatt mal-likel fej ukoll nafu li hemm ħafna endocrine disruptors Meta l-konsumaturi tagħna jistgħu jistennew li dan ikun regolat b'mod li s-saħħa tagħhom tkun imħarsa, meta nistgħu nistennew li jkun hemm differenza. U mbagħad mistoqsija oħra. Ah, rridu nuru l-prova li endocrine disruptors huma taħsara. Xenzjati daniżi għamlu xi testijiet abbażi ta' testijiet fuq l-annimali, però anke abbażi ta' testijiet fuq il-bnedmin anki anki fuq ċerti sostanzi li jinsabu fi prodotti li jkunu f'kuntatt ma' ikel li jistgħu waslu għal korriment fit-qala wkoll. Eh, ovvjament, fuq din ir-rabta tkun ċerta però, meta tipprova ħaġa biżejjed li jkollok idea, ix-xjenzjati Daniżi għandhom idea, però ma setawx jiddefinixxu eżattament l-ammont meħtieġ biex ikun hemm dan it-tip ta' korriment. Grazzi ħafna kellim li jmiss. Danki for commissaris, dank voor uw aanwezigheid. Grazzi ħafna kommissarju, grazzi ħafna tal-li ġejt fostna biex tiddiskuti dan kollu magħna. Jiena naqbel ma' dak li qalu ta' qabli. Però nixtieq ukoll ngħid xi ħaġa pożittiva l-ewwel il-kwistjoni tas-saħħa tal-potenza Eh, dan il-punt diġa semma, mhux ta' sorpriża li ġi trattat dan il-mod, mhux sorpriz għaliex aħna ddiskotajna dan kollu fil-kontest tal-rapport li Zland xi snin ilu wkoll. Hemm ukoll kriterju ekonomiku. Din hija xi ħaġa li m'għandix tissorprendina. L-Parlament Ewropew diġà kellu din l-attitudni fl-modi wkoll Fl-2015 f'Diċembru l-qorti ħarġet deċiżjoni kontrikom u kellkom tagħmlu dan imbagħad jiena nixtieq ngħid xi ħaġa dwar x'qalet is-soċjetà endokrina. Din is-soċjetà tlaqqa xjenzjati tajbin ħafna huma għal kriterji proposti minnkom mhux se jwaslu għal ħarsin xieraq għas-saħħa tal-bnedmin u l-annimali u l-kriterji se jfissru li ftit endokrine disruptors se jiġu identifikati u regolati dan minkejja l-fatt li nafu li l-ispiża ekonomika ta' dawn l-endocrine disruptors meta niġu għal telfin fil-produzzjoni u kura tas saħħa jistaw jitilaw sa' 160 biljon euro. Meta kenna l-alternativi differenti u ngħid li ta' werba kellha kella sir għazlemmek Konna nafu kemm endocrine disruptors kienu se jkunu koperti mill kategoriji differenti, issa għandkom l-alternattiva li hija l-alternattiva ta' WHO, però kif għal kollega tiegħi din hija verżjoni riveduta ta' dak li qalu il-WHO u intom għaddejtu minn approċċ bażi ta' risk tal-periklu għal approċċ għabbażi tar riskju ma nafux se s eżatt dan l-approċ tagħkom issa f'termini reali. Ma nafux kemm l-endocrine disruptor issa se jkun kopert mid-definizzjoni tagħkom. Tafu intom kemm il-sustanza se tkun koperta u jekk ma tafux meta se tkunu tafu. U tieni element u hawnhekk nappoġġa l-Unrevoli Eckhart intom għaddejtu minn hazard-based għal risk-based u dan kontra l-leġizlazzjoni, intom qegħdin tmorru l-lin mis-setat tagħkom bħala kummissjoni. Dan ma tistgħux tagħmluh kif qegħdin tagħmluh. Tridu tgħaddu mill kodeċizjoni Tridu tibdlu l-leġizlazzjoni bażika. X'taħsbu fuq dawn il-mistoqsijiet, grazzi, u l-aħħar kellim is-Sur Kaputo. Grazzi President, grazzi Kommissarju, tal-li kont fostna dal-għodu 24 sija wara il-prezentazzjoni tal-bira u grazzi u koll tal-weda tijek li t-prezentanna kollox qabel il-sajf, pero jkolli nejt li daċxajn imħasseb jena dwar dak li ġideċi il-bira, mux biss il-Kommissjoni proponi definizjoni restrittiva ħafna ta' xinu ma' endocrine disruptors, pero apparti minnek resqed derogi pjuttost wiesa. Il-proposta tal-Kommissjoni segwi il-definizjoni tal-WHO iġifiri alternativa 2, pero fil-verità diġa hemm xi differenza. L-Kommissjoni qed tisħaq fuq il-ħtieġa li jintwera li hemm rabta ta' kawza bejn l-effetti negattivi għas-saħħa u l-mod kif taġġi xi sostanza kimika. Ġifiri għandu jkun eh, provi xjentifiċi eh, li diffiċli li wieħed jiksibhom u li jkunu ċari wkoll. Interpretazzjoni riġida ħafna ta' definizzjoni ħafna aktar konkreta ta' WHO. L-iskonta endocrine disruptor jedik is-sustanza li dbiddel il-funzjoni tas-sistema endokrina. Skont eh, d-bastir ta' kommissjoni n-numru ta' sostanzi li xaktarġ se jispiċċaw biex jiġu projbiti għabbażi tal-kriterji xjentifiċi hija limitata biss tal-26. Fl-aħħar rapport fuq is-suġġett ta' l-2012 WHO kienet però qiset madwar 800, ġifri hemm xi ħaġa li mhix eh, tajba hawnhekk u jibqa' tħassib tiegħi minn kejja il-ħidma tiegħek u l-intervent tiegħek biex inserħinna rasna fuq l-effettività tal-kriterji individwati. mbagħad hemm problema wkoll fuq il-leġislazzjoni attwali li bħalissa dawn ġew definiti bħala sostanzi li jistgħu jħolqu effetti li jagħmlu ħsara. L-proposta l-ġdida ġifieri sejra lura, pass lura għaliex qed tiddikjara legali anke dawk is-sostanzi li jikkostitwixxu biss teddida potenzjali il-Kummissjoni qiegħda tiżgurana li se jkun hemm spazju għal derogi u emendi fil-kategoriji wkoll. U mhux tabxejn dan il-pont entoġob mill-lobbies tal-pestiċidi li fi grey area simili jistgħu jeżerċitaw il-pressjonijiet tagħhom. Bizzejet naħsbu dwar dak li kien ġara bil-glifosat biex nimmaġinaw issa se jiġri minn issa l-qoddim hawnhekk. Sur Komissarju, inti tlat lajnuna tal-Parlament biex nejnu biex l-Ewropa tkun pjonira f'dan il-qasam. Aħna hawnhekk qegħdin bħala Parlament, ovvjament. Però, Sur Komissarju, ma taħsibx li kont tejna daqsxejn aktar kieku kontu tkunu daqsxejn aktar ambizzjużi billi tieħdu bħala referenza l prinċipju ta' prekawzjoni u tikkonsidraw ukoll li l-għana u lini tagħna jibqa' l-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem. Anki vizavi il-konsiderazzjoni ekonomiċi. Grazzi. Uh, thank you very much. Grazzi. U stan il sarju biex jagħti risposti tiegħu. Grazzi kollegi, jiena kontent ħafna verament jena kontent ħafna dana juri illi mixin fi triq tajba. Hemm min ma jħobx ħaġa, hemm ma jħobx ħaġa oħra, u l-ewwel net jiena nixtieq nagħti reazzjoni b'xi frażi eh, diffiċli ħafna. Sinjura Ħażekab qalet. Aħna ma nilabux bil-saħħa tat-tfal tal-tannis, jiena minix dottor Mengele, jiena Andrukaitis, Kaitis, jiena għatma miltu dan, atma labt bis-saħħa tan-nis. Għax dan awa. ma, jammirx sens eh, illi aħna jkonna dibattiti fuq il-moralità. Iva, jiena tabib, jiena naf kemm huwa diffiċli illi wieħed jagħmel diagnosi klinika b'differenzjazzjonijiet. Inti tkellimt is-soċjetà e għandak endokrina. Jiena nixtieq nibbaża d-diskussjoni fuq fuq l-istqarrijiet ta' xjenzjati. Is-soċjetà tal-endokrinoloġija għandha għanda opinjoni u unrispettaw. Soċieta tossikologika għanna opinjoni oħra, unrispettaw, jentkom kolla semmejtu il-kwistjoni. Il kwistjoni l ambjent legali mandu xaqsa miħaj il-Kunsil ta' qabel u l-Parlament ta' qabel eh, id-deċida fuq dawn affarijiet. Aħna għanna liġijiet differenti u aħna se nizaw kolla l-identifikazzjoni tal-periklu, l-evaluazzjoni tal-periklu, tal tal-periklu, il-ġestjoni tal-riskju, l-evalwazzjoni tal-riskju, u meta nitkellmu fuq da il-Parlament u l komissjoni huma t u huma ġesturi tal-riskju, huma responsabbli tal-ġestjoni tal-riskju. Miex kwistjoni ta' loba bejnietna, aħna qegħdin fl-istess għanna l-istess problema, għax fuq l-Unjoni Ewropea għanna tliet livelli ta' ġestjoni ta' riskju. E, il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Istati membri irridu naqblu irrid ikollna approċċ olistiku u rridu naraw kif nistgħu nimxu l qudiem flimkien mhux billi nilabu. Entkom taf tajdu li ċerti soċjetajiet għalu ħaġa oħra għal oħra. L-istqarriet juru illi jeżistu illum sorsi ta' inċertezzi, anke bejn soċie xenzjati differenti. L-espożizzjoni huma diffiċli li wieħed eh, jirrikostruixxi. Hemm e, eh, anki il-relazzjoni bejn id dożi u anki Munix se nirservu għadi, mux probabli se nirservu fil-futur rib. Dina miex għarrija tijaj, laqastakom, dawnu ma 23 xienzjati tal-Unjoni Ewropea prominenti illi firmaw din din l-istqarrija, ek joġokom segwom dawn l-istqorrijiet, mux segwu wahda jew l-oħra, għax għandu bżon, aħna għanna bżon ta' approċ komuni aħna kollha kemm aħna nafu illi jeżistu noqqasijiet ta' ċertezza u dan u ambjent diffiċli ħafna. U idkom tafu illi hemm differenzi mhux biss fuq l-identifikazzjoni tal-periklu għax iridu nifmu kemm hemm metodoloġiji differenti kemm hemm strumenti eh, differenti eh, irridu nużaw, però Ej nibda bi Signora Grostet illi semmit kwestjoni fuq l-approċ tar periklu. Approċ bazat fuq il-periklu tal-regolament tal pesticidi tal-bioċidi mandux jimbidel. Skont dawn iż-żewġ regolamenti jekk is-sostanza e tiġi identifikata bħala endocrine disruptor se tiġi projbita. Sakemm ma, ma applikawx id-derogi l-xjenzjati jgħidu li huwa importanti li nieħdu konsiderazzjoni l-evidenza kollha u dawn għandhom jinkludu l-potenza, l-espożizzjoni u anki l-karatterizzazzjoni tar-riskju u jiżgura il li mux bizzejiet il li kunem hemm evalwazzjoni tal espozizjoni Għanna bżon ta' e, evalwazzjoni ta' riskju sħiħa. U allura l komissjoni deċidiet li ti konsidra dawn l-alternativi biex ikunem aġġornament ta' deroga tal pesticidi biex l komissjoni tkun tista' tieħu deċiżjoni informata sħiħa u deċidiet tuża deroga. Jiena għat li 23 xjenzjati firmaw dan il- din l-istqarrija ta' konsens u qalu li l-potenza mandiġ tiġi parti mill-identifikazzjoni xjentifika tal-endosrine rizraptez. U jgħidu kol illi biex nevalwaw il-riskju elementi bħal eh, relazzjoni jew l-espożizzjoni għandhom jiġu konsidrati anki huma biex nifmu l-komplessità kollha tal-kwistjoni. kategoriji ta' disruptors sospettati jew prezunti mhux qed jgħinu. Għax minnaħa ta' regolamentazzjoni. Rridu nżommu f'moħna kategorija reali. Il-kategorizzazzjoni mhux se twassal għall-ebda benefiċċji għal protezzjoni tas saħħa u tal-ambjent se toħloq zona grigia biss minar ma jkonna ċertezza legali għal regolamentaturi u għal operaturi għax mux etħarsu lejn il-konsekwenzi e, illi huma previsti għal kategoriji tal-endocrine receptors e, fil-leġislazzjoni tal-bioċidi tal-pesticidi. Il-mandat tiegħi huwa għal leġislazzjoni tal-pesticidi u bioċidi kien hemm min semma kwistjonijiet orizzontali, imma aħna sinċerament għandna konna għanna qoddimna problemi kif nistaw nimxu l-qoddim, għax għanna r-riċ, għanna l-kosmetiċi, għanna il-materjali b'kuntat ma' l-ikel, għanna direttiva tal-ilma, għanna ħafna liġijiet. Kif nistaw nimxu l-qoddim? Miex kwistjoni tal-lum biss, dina hija kwestjoni ta' deskrizzjoni ta' kriteri tal endokrine disruptors, un batwara wara naraw kif se nitrattaw il-regolament tal-pioċidi u tal-pesticidi. Da biss huwa il-mandat tiegħi legali attualment, però jekk naraw possibilità li nimxu l-qoddim, allora nibdew diskussjoni. Ħatmu huwa kontra. Jiena dana nafu. Anki għalija jidir li li ħaġa stramba di. Jekk aħna fil-leġizlazzjoni tal-posticidi u tal-bioċidi jekk hija eh, endocrine disruptor rridu niprojbuha, però jekk hija fil-materjal ta' eh, illi għandu kuntat ma' li kiel għandna regolament differenti, għaliex ma nifimx, irridu naraw kif se nimxu l-qudiem f'dan il-każ. Però il-ħidma tiegħi llum hija li nippreżenta eh, il-kriteri li rigwardaw il-regolament tal-bioċidi tal-pestiċidi U naturalment irrid e, e, naċċetta anki e, dibattiti fuq kif nistgħu nimxu qudiem fi għaddi. U mbagħad meta nadi għal dak li qal il-kollega Bart għal. Aħna għadna ma identifikajniex sostanzi li għandhom proprietajiet ta' fixkil tal-endokrin, ta' sistema endokrin. Em minn 300 hemm 47 u hemm sostanzi kimiċi li kienu 25 minnhom daw li ġew inklużi bħala endocrine disruptors u dan mhux riżultat ta' evalwazzjoni sħiħa, però qed jagħti possibilità orni ta' grandezza li issa rridu nevalwaw u qed issa suni anki mill-lefsa biex insegwi situazzjoni pero ħadd ma jaff il-futur se jiġri. Irridu napplikaw il-prinċipju ta' prekawzjoni u naraw kif nistgħu nimxu l-qudiem fawne. U e, irridu nitkellmu fuq il-possibilità biologika, suscettibilità, u dawn huma kollha jiftħu il-possibilità li napplikaw il-prinċipju ta' prekawzjoni b'mod xera u illi inżomu għajnejna miftuħin fuq is-sitwazzjoni. Mas ekħawt fuq il-testi tal-annimali. L-evalwazzjoni tal-kimik, ta' sostanzi kimiċi jimplikaw eh, evalwazzjoni ta' data tossikologika. u din id-data tista' tiġi derivata minn studi xirqa għatem eh, xol fuq il-level tal-OECD u tal-Aġenzija tal-Protezzjoni tal-Ambjent. U u qed jagħmlu tradizzjoni lejn it-testing fuq l-annimali u lejn il-tossikoloġija. U nista nala hija l-ewwel darba illi se jiġi introdott eh, il-tip ta' azzjoni endokrina u dan assej għandu jati protezzjoni olja tal-ambjent u tas-saħħa għaliex se konna kriteri ċari e bazati fuq evidenza xjenzifika aġġornata. Sissa konna qed nikkonsidraw biss l-effetti negativi fil- eh, fid-teħid ta' deċiżjoni. U dan se jgħinna nieħdu deċiżjonijiet u ikonna sostanzi kun sustanzi li verament eh, eh, jinkwetawna. U għal darboħra jiena nishtiq nerġa naralizza mistoqsijiet ta'kom u nerġa l-ura fuqom dawn il-kommenti ta'kom. Jena eh, għadna għedin id-diskutu u jena kontent ħafna b'din id-diskussjoni juri li għaw minnu kontent bħagġa u għaw minn kontent bħagġa u għaw minn muwix kontent fuq ħagġa u mhix kuntent f'ħaġa oħra. Dan ifisser li mixin fid-direzzjoni tajba u li għamilna deċiżjoni ġusta. Grazzi. Ija ħaġa politika wkoll. Jiena minix parti fil-partit tal-ħodor. Jiena qed ninkludi il-partiti kollha. Kollegi jgħat il-President nalqu dan id-dibattitu hawnhekk fuq dan il-punt. Nirringrazzjaw il-Kummissarju Andru Kajtis tal-preżenza tiegħu. U aħna smajna xeħut mir-risposti forsi mhux kulħadd kien kuntent b'dak li smajna, però ipprovajna niddiskutaw li diskutu l-punt u għanna anki l-possibilità natu l-oġezzjoni tagħna jekk irridu eh, natu l-oġezzjoni tagħna għal proposta minnaħa tal-Kummissjoni. Grazzi Kummissarju. Ok, dear colleagues. Grazzi kollegi. Eh, mixin tart, pero nistaw naddu immediatament fuq il-punt li mis fuq l-agenda il-li huma eh, għaniet eh, prioritari għal 17 eh, konferenza tal-partijiet tal-CITES. Eh, u u nibda mill-sur Linz għall-IPP li huwa wieħed mill-korrapporter. Grazie. Qed nitkellmu fuq il-CITES il-Konvenzjoni ta' Washington għal protezzjoni tal-ispeċi. Dan huwa l-ikbar ftehim fil-protezzjoni tal-flora u fauna eh, slavaċ eh, eh, teddi medda bl-estinzjoni. Ġestjoni legali u sostenibli u jekk tridu tiddiskutu suġġett preċedenti għajt il-President forsi aħjar toħorġu mill-awla. Issa se nkomplu il-laqatana u għanna argument għanna punt ieħor u nerġanat il-mikrofonu li sur Nitz. Grazzi. Kont qed ngħid illi kull tliet snin e, tiġi organizzata konferenza tal-partijiet tal-konvenzjoni u din is-sena din ħassir f'Johannesburg f'Settembru. U l-Unjoni Ewropea mill-2015 hija daħlet fil-konvenzjoni CITES u se tkun preżenti l-ewwel darba f'Johannesburg bħala parti e, kontraenti. Il-kummerċ illegali huwa wieħed mir-reati illi fihom l-iktar profitt u l-komunità internazzjonali fl-aħħar eh, edha titkellem fuq il-bżonn li niġildu kontra dan ir-reat. E, irridu l-għan għalli li naqsu il-talba u fl-Europa hemm e, f'ħafna postijiet fl-Europa hemm transitu u anki destinazzjoni ta' dawn il-oġġetti. E, Jiena nirringrazzja l-Kummissjoni Ewropea tal-li prezentat pjantazzjoni fi frar u fuqu il-kumitat tagħna se tagħmel kumitat se tagħmel eh, rapport ta' inizjativa. U dan qed inkludi anki kapitolu fuq il-globalizzazzjoni u tinkludi anki l-impenn tal kommissjoni fuq dak li għandu xaqsam mal-konferenza CITES. Issa, fil-Kunsil jidir li li anke hemm hemm elementi pozitivi nar l-tnejn li ġej għandhom jiġu approvati l-konklużjoniet fuq il-wildlife crime u jena nifraħ l-presidenza olandiza b'mod partikolari u anki mal-presidenza slovaka li diġa qalet li ħatkun attiva ħafna fuq dan il-punt. Il-bera approvajna il-mistoqsija orali tagħna għal-Kunsillu għal-Kummissjoni u fiha tlab staqsejna x'inhuma l-anijiet ta' din l-istrateġija f'din il-konferenza. U issa nixtieq niddiskutu eh, fuq ir-riżoluzzjoni u fuq il- eh, l-intenzjoni tagħna f'Johannesburg. U dak li memx fil-abbozz ta' eh, riżoluzzjoni memx il trofis tal-kaċċa. U għal għal natura u għal popolazzjonijiet għanna bżon noħorġu b'ġestjoni sostenibli tal-trofis tal kaccia U fuq dan il-ħin biex niprezentaw emendi sa nhar it il-Kummissjoni prezentat proposti fuq e, fuq e, trofej tal kaccia u fuq alkuni fuq ċerti speċi li huma medda. Speċjalment għallija u importanti rabta mal-biodiversità u anki mal kondizjoniet ta' ħajja tal-pajjiżi ta' oriġini. Il-kriminalità organizzata b'dawn l-attivitajiet eh, tieħu ħafna profitti u finanzjamenti u għal daqstant toffri lil popolazzjonijiet lokali eh, il-ġlida kontra din il-kriminalità qed tagħti eh, sors ta' tul Umbat, bżon eh, bżonn insaħħu il-kooperazzjoni internazzjonali fuq dan eh, fuq il-problema ta' sanzjonijiet, għal stant il-pulizija u il-dwana għandhom jikoperaw bejnietom u jintensifikaw l-iskambju ta' informazzjoni. U għal din raġuni Eurojust, Europol u Interpol eh, huma uh, uh, inklużi uh, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri hawnhekk jistgħu jagħtu eżempju tajjeb. Fil-riżoluzzjoni aħna maħniex qegħdin nipronunċaw ruħna b'mod partikolari fuq li muma l-ispeċe u fid-diskussjoni mal-kollegi nittama illi nkunu nistaw niftemu fuq Eh, xieħut mill-ispeċi eh, per eżempju l-infant afrikan u oħrajn u tkun ħaġa interessanti li nibatu sinjal konġunt. Grazzi. I dispjaċini se kollu nitlaq għax din pen importanti. Grazzi ħafna. Eh, Pavel Pot. Poċ. Grazie ħafna, President, u grazie del kollega Hemm kooperazzjoni tajba bejn il-co-sponsors, nixtieq nirringrazzja l-segretarjat u l-esperti tal-li faċilitaw id-dokumenti. Il-proposti mill europea Ewropea u l-Istati membri jistaw jappoġġaw jista' jkollhom l-appoġġ tiegħi anki għal dak li huwa l-impenn tal-Kummissjoni Ewropea ma rapport resoluzzjoni mhux qed jindirizza l-annessi u dawn ma ġewx pubblikati fl-ewwel abbozzar u proposta fuq li speċijiet ukoll se jiġu trattati bi tresiq ta' emendi oħrajn iktar tard illum matul laqa teknika fuq il-kaċċa għat-trofej naf li dija ħaġa kontroversjali imma jina konvint illi hemm bżonn diskutu u se u ukoll emendi. U t nistenna bil-ħeqqa li jkun hemm kooperazzjoni ta' bejnietna. Thank you very much. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Omari, grazzi ħafna President, nixtieq nirringrazzja l co-rapporters u nenfasizza x-xogħol eċċellenti li kellna biex inkunu nistaw naslu għal din ir-riżoluzzjoni komuni u niproponu wkoll pożizzjoni li hija waħda eh, ambizzjuża għal konferenza li mis tal-partijiet nixtieq. Enfasizza wkoll ir-rwol ewlieni tal-Unjoni Ewropea bħala mutur fuq din il-kwistjoni u naħseb li huwa possibbli fil ħarsien tal-biodiversità illi ikonna l-istess approċ proattiv bħalma l-Unjoni Ewropea kellha fuq il-kwistjoni tal-tibdil fil-klima. Niġi sa t-tielet punt tija, meta nitkellmu fuq din il-kwistjoni tat-trofej. Aħna se nresqu ovvjament emendi biex nikkundannaw dak li fil-fema tiegħi hija attività illi ma nix inkomplu nagħmluha u dan huwa patrimonju ukoll tal-perjodu koloniali. Naħseb l-ewwel qabel kollox però li għandna bżonn illum naslu għal riflessjoni illi titlob illi kunem rapporti bejn l-ispeċijiet u l-bqija tal-nies fuq din il-pjaneta u hekk ikun possibbli illi jitembu dawn il-prassi. L-Unjoni Ewropea għanda Ewropea għandha opportunità u l-inija aħna waħda aħna reġun eh, ta' transitu għall-importazzjoni ma' nistawx nibqaw ma' nivolvux ruħna fuq din il-mentalità u l-bidla tal-mentalità li hemm bżonn isseħ. Grazzi ħafna. Grazzi lilek is-sur Kejla imessissa. Grazzi, President. Għal-grupp tal-ħodor jina kontent ħafna bla bozz ta' rizoluzzjoni kif ukoll bla poċ armonjus minnaħa ta' Shadow Rapporteurs sissa. Jider li nistaw naqblu il-kol mux biss fuq l-importanza kruċali tal-COP 17 ta' CITES fuq il-ħarsin tal-speċijiet individwali tal-wildlife madwar id-dinja, ma kif ukoll il-kontribuzzjoni valida l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel biex tiddefendi jew tippromuovi trasparenza imtejba fi strutturi ta' teħita deċiżjoni u tkun minn fuq il-qoddim fuq il-korruzzjoni li qed insibu f'dan il-kommerċ dinji tal-wildlife. Nixtieq nirrikonoxxu il-passi li ġaħadet id-DG Environment biex tenfasizza ehm, it-teddit li jiġi mill-kaċċa għat trofej ma' bżonn ta' kriteri iktar stretti fuq il-kaċċa ta' trofej għal dawk il-speċijiet eh, li qegħdin fl-annes wieħed u tnejn ta' CITES. Nirrikonoxxi wkoll ir-rwol tal-Parlament biex tħeddeġ partijiet oħra biex li qegħdin f'CITES biex approvaw din il-proposta. Qabel ma nagħlaq nixtieq ngħid fuq speċijiet eh, proposta speċifika jiena favur approċċ għabbażi tal-prinċipju ta' prekawzjoni. Jena appoġġa ħafna mill-proposti biex naġġornaw u iktar nħarsu varjetà ta' speċijiet, speċjalment il-jumfant Afrikan, il-noċerontu eh, u kif ukoll eh, l juni u l attus mill-barbarija, imma jiena nappoġġa wkoll it trasferiment ta' kull speċijiet ek ek nsejħulhom penglien. Dawn huma l-iktar illi huma suġġett għal kummerċ illegali fid-dinja u lek dawn it-tmin speċijiet qegħdin friskju ta' estinzjoni. Grazzi ħafna President. Fronte. Onorevoli affronte. Nixtieq nirringrazzjak President Iva, aħna wkoll sodisfatti ħafna ta' dan ir-rapport u tal-mod kif ġie mfassal u promoss ħafna kooperazzjoni fost shadow rapporters kif ukoll bilqa eh, utli ħafna ma l-esperti f'Strasburgu fl-aħħar plenarja li kellna. U fl-istess mod aħna stajna nifmu eh, lat tekniku tal-kwistjoni u nidefinixxu aħjar il-punti fejn aħna nixtiequ nifakaw. Din il-kwistjoni hija ovvjament marbuta wkoll ma' traffikar ta' speċijiet selvaġġi għandna bżonn nfakru illi CITES huwa l-iktar ftehim kbir fuq l-istess internazzjonali għal ħarsien tal-wildlife u jagħmlu parti 81 pajjiż mill-2015 ukoll Unjoni Ewropea. U għandna bżonn infakru wkoll pala punti negativi illi mill-80.000 speċiet li ġew identifikati mill-IUCN hemm elf illi ġew eh, ma f'periklu ta' estinzjoni u lek dan ir-rapport daħna ħafna aspetti ta' natura ġenerali kif ġi nfakkar, per esempio l-importanza, il-rabta importanti li jem bejn it-traffiku u eh, traffikar oħrajn illegali jew illeċti u nfakru wkoll il-bżonn li nallokaw fondi wkoll biex ninċildu kontra dan it-tip tal-traffiku u kontrabandu fuq livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tal fuq livell tal-Istati Membri u mbagħad tħannektar fuq il-natura eh, speċifika ta' xi spenċijiet eh, individwali u fl-annessu ukoll nistgħu naqblu fuqhom u aħna nefasizzaw l-importanza tal-approċ ta' prekawzjoni, speċjalment fejn għandna proposti illi immorru mill-annes wieħed dawn l-ispeċijiet għall-annes tnejn x'fida trasferiment aħna nsaqsu permezz tal-elementi nivalutaw aħjar dan il-proċess ta' u fejn hu possibbli xi mod jew ieħor jiġi projbit għax qabel ma jprem ta' trasferiment dan il-pass jrid ikun hemm ix-xertezza 100% dik xjentifika illi ma jemx teddit partikolari fuq dawn is-speċijiet. Grazzi ħafna, grazzi lilek, is signora Dornano. Grazzi ħafna, President. Din ir-riżoluzzjoni tfassal propost interessanti ħafna fid ta' diskussjoni tal-partijiet eh, tal-sajtis ġifiri tal-flora u tal-fauna li qegħdin medda bl-estinzjoni fejn l-Unjoni Ewropea għall-ewwel derba se żid leħena. Il-ġrieda kontra l-korruzzjoni illi pjaga illi teqret eh, dawn l-speċijiet hija għandna bżonn niġibdu kontra din il-korruzzjoni, għandna bżonn ta' trasparenza, għandna bżonn nis ikunu iktar konxi ta' dak li qed jiġri u daw kollha huma konformità tal-isfidi li qed ikonna qudiemna. Imma qabel ma nifirħu fuq l-isħubija tal-Unjoni Ewropea għas sajtis għanna bżonn nkunu nafu jekk eh, dan tassow iġib xmijow valur misjut. L-Unjoni Ewropea se tkompli issaħħaħ l-azzjoni ta' CITES permezz tal-partijiet firmatari ġifieri sat membri tal-Unjoni Ewropea jew se tikkonfiska s-sovranità l-għażla u libertà tal-Istati membri u eh, titkellem fisimhom. U għalhekk din ir-riżoluzzjoni fejn enfasizza l-orjentazzjoni realisti u interessanti ma tistax fl-istess waqt tċħat l sa l-Istati membri billi ikkola l-Unjoni Ewropea illi dejjem twarrab l-Istati membri li għamlu parti minna u lek jina unnek qed nara kontradizzjoni jew almenu paradoss evidenti. L-istess nista' ngħid fuq it-trasparenza fil-finanzjament tal-ġida kontra l-konflitti ta' interess u ta' dependenza fit proċess tal ħita deċiżjoni hemm son nirrikonoxxu il hemm ħafna xi wieħed jgħid mill-perspettiva Ewropea. Grazzi. Thank you very much. Now uh, we ask... Uh, grazzi. Issa il-Kommissjoni. is Hanley. Grazzi President, grazzi ħafna għall appoġġ li smajt mill qatt ta' MPs brist il-ħidma tagħna. Ħadna nota tal-interess tal-Parlament fil-kop imminenti u nittamaw li jkun hemm partiċipazzjoni sabiħa mill-membri tal-Parlament fil-kop innifsu. Kuntenti wkoll bitħejjija tagħkom tar-riżoluzzjoni u kif intqal eh, din hija kop importanti ħafna l-ewwel darba li semmorru hemmhekk bħala firmatarji. Inħossu li li ju se tikkostitwixxi valur miżjud qegħdin naħdmu flimkien u dinja s-saħħa tagħna. Rrid noqgħod attent hawnhekk bħala uffiċjal Britanniku li ngħid li b'saħħetna flimkien aħna. Ovvjament dan se jkun importanti u aħna rissaqna sensiela sħiħa ta' proposti ambizzjużi għal din il laqgħa Semmiet mistoqsija dwar l-istrateġija tagħna u l-outreach bħalissa qegħdin f'ħafna postijiet aħna nippruvaw niżguraw li niksbu kemm jista' jkun appoġġ għal proposta tagħna. Il-Kummissjoni kienet pereżempju fil-laqa riċenti tal-Unija f'Nairobi fil-G7 wkoll kenna l kapita delegazzjoni tagħna f'ħafna pajjiżi madwar id-dinja jagħmlu demarxis mal-ministri f'dawk il-pajjiżi jippruvaw jiġbidu l-appoġġ insomma. Issa naraw l-opinjoni tagħkom u għedin naraw li hemm poċ għal ħidma tagħna qegħdin naħdmu fl-istati istati membri aħna wkoll m'hemmx konflitt bejn l-istati membri u l-ħidma tagħna ma l-om xejn, qegħdin niżviluppaw xi ħaġa magħhom fil-kumitat CITES u anke per mesta riżolazzjoni li x'aktarx naraw nhar it-tnejn fil-Kunsill u kienem xie xi u ukoll l-President Olandiża dwar dan ftit ilu. u kwistjonijiet li huma importanti l-kwistjoni ta' trasparenza u l-funzjonament tal-Konvenzjoni CITES huwa qasam fejn proponajna riżoluzzjoni li tindirizza dawn il-kwistjonijiet u nixtiequ li dan joħroġ aktar biċċar fix-xogħol. Kwistjonijiet ukoll semmew brabta mal-kaċċa ta' trofej. Hawnhekk qegħdin nipproponu li s-sajtis s-saxħaħ miżuri biex jindirizzaw din il kustjoni Mux sanuqot noqgħod nidħol fl-ispeċi kollha però semmejt xi wħud minnhom li semmew il-proposti tagħna jindirizzaw diversi speċi nippruvaw insaħħu it-tisħiħ tal-protezzjoni tagħhom taħt is-sajtis. Naħseb li se tkun la importanti se naħdmu ħafna, anke l-Kummissarju Vella wkoll se jkun hemmhekk għal sezzjoni ta' livell oli. U bekk nkun qegħdin insaħħu l-importanza teknika u politika ta' din il-konvenzjoni kif ukoll l-impenn li għandna min-naħa tagħna b'mod li ix-xogħol ikun aktar effettiv fil-ġejjieni. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, id dat ta' skadenza għall-emenda se tkun il-21 ta' ġunju, il-votazzjoni mbagħad issir fit-12 ta' Lulju u fil-plenarja f'Settembru. Grazzi ħafna, issa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fl-aġenda tagħna. Jiġifieri skambju ta' opinjoni mal-Presidenza Olandiża fuq il-pjantazzjoni kontra traffikar tal-annimali Slava. ċawnek għanna l-presidenza. Nistaw nibdew din id-diskussjoni. Naddilhom mill-ewwel kelma Naddi l-kelma l-rappreżentant tal-presidenza, is-sur Ruben Decker. Naddulu l-kelma għal intervent introduttorju tiegħu, u nefħu diskussjoni għal bqija tas-sala. Grazzi. Grazzi, President, onorevoli membri tal-Komitat. U għanura lija li nkun hawnhekk fostkom għannom tal-Presidenza Olandiża. Fuq dan is-suġġett ta' sew importanti, kif nafu, it-traffikar tal-annimali sar wieħed mill-aktar eh, elementi li jirrendu eh, xaġa li l-dajje fil-gvernijiet u tejn terrorizmu għandha effett negattiv ukoll fuq il-biodiversità, l-annimali, żvilupp sostenibbli u l-faqar. Hija xi ħaġa trasversali li sseħħ f'ħafna qisma. U toħloq problemi fil-frontiera wkoll u mhux xi ħaġa imbeda f'kontinenti oħrajn, anki aħna suq konsumatur ta' transitu u ta' sors ukoll għandna rwol importanti x'nilagħbu aħna wkoll b'xorta ħażina bxorti eh, tajba l-awareness edha tikber eh, anke f'diversi pjattaformi l-Assemblea tal-ġus maquda per eżempju fost l-oħrajn. U l-Parlament Ewropew ukoll il-Kumitat tagħkom għandu interess f'din il-kwistjoni kif joħroġ biċċar ukoll mill-aġenda tagħkom ta' din il-ġimgħa u riżoluzzjoni li tkun kif iddiskutejtu. Sur President nafu l-azzjoni għadha tittieħed minn ta' stati membri u gvernijiet nazzjonali, inkluż eżempju l-gvern tiegħi li deċida li ma jibqax joħroġ liċenzi għal kaċċa ta' trofej, però jekk inqisu n-natura ta' dan il-qasam miżura nazzjonali mhux se jkunu biżejjed, hemm bżonn kontest internazzjonali. Presidenza Olandiża allura ħada din il-kwistjoni bħala priorità organizzajna konferenza Act Now or Game Over u f'din il-konferenza l-Kummissjoni ppreżentat il-pjantazzjoni tagħha fuq it traffika tal-annimali slava. Ċi diskutejna wkoll il-pjantazzjoni tal-Kommissjoni mill-perspettivi relevanti kollha, l-biodiversità, preservazzjoni tal-ispeċi, kooperazzjoni tal-iżvilupp, kooperazzjoni doganali u ġustizzja internazzjonali. Dawn id-diskussjonijiet l reazzjoni għal formulazzjoni u kol reazzjoni għal del-pjantazzjoni minn naħa tal-Konsil. Dan sens buħ konklużjoni tal-Konsil li mu mistennija li jkun adottati fl-20 ta' ġunju nhar it-tnejn. Il-pożizzjoni uffiċjali tal-Konsil se tkun din, però f'dan l-iskambju ta' opinjonijiet tal-lum nista' ngħidilkom x'aspettattivi li għandna għal din il-laqa. Nista' ngħidilkom minn issa li nistenna li l-Kummissjoni tesprimi tħassib tagħha dwar l-iżvilupp li kien hemm f'dan il-qasam. Nistenna li se nilqaw il-pjantazzjoni bħala strument importanti biex insaħħu l-isforzi biex niġġieldu dan it-tip ta' traffikar fil-livelli kollha. Eh, Il-Kunsill se jitlob il kulħadd biex kulħadd jiġbed eh, ħabel wieħed ukoll. Rridu niżguraw li Din il-prassi tieqaf fl-Unjoni Ewropea u dan jeħtieġ kooperazzjoni t b'saħħetha bejn l-awtoritajiet ta' nfurzar tal-liġi, skambju tad-dejta u skambju tal-aħjar prassi. Rridu nsaħħu wkoll l-awareness fuq din il-kwistjoni kif ukoll taħriġ għall-awtoritajiet ta' nfurzar. Rridu naddattaw ruħna nkunu intelligenti wkoll. Nużaw l-internet pereżempju rridu. Dan huma wħud mill-punti li naħseb se jkunu adottati nhar it-tnejn. Bla dubju se nagħmlu ċara li aħna se nagħmlu l-parti tagħna biex inwaqfu din it-tip ta' kriminalità. Flimkien mal-Kommissjoni u l-Parlament ovvjament. Issa nistennew l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni u neħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa biex il-ħidma tagħna tkun effettiva u bekk nikkonkludi l-introduzzjoni tiegħi, grazzi. Grazzi ħafna għal din l-introduzzjoni u issa ngħaddu l-kelma eh, lil Onorevoli Dornano. Grazie ħafna President. L-Unjoni Ewropea eh, hija firmatarja mit-8 ta' Lulju tal-2015 ta' CITES u aħna stennejna li dan il-pjantazzjoni f'dan is-suġġett kruċjali jkollu l-iktar l-appoġġ u tisħiħ tal-karattru internazzjonali ta' din il-konvenzjoni. Dan it-test eh, fl-implementazzjoni mill-2015 huwa hija bażi soda ħafna fil-qasam imma l-pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq it-traffikar ta' speċijiet selvaġġi proponi 32 azzjonijiet illi għandhom intenzjonijiet tajbin ħafna imma sfatatament f'qafas Ewropew wis li fisser illi dan mhux se jaħdem sew bejn partijiet interessati u s-sajt su għalhekk kull uh, liġi Ewropea għandha riskju illi tkun dum ħafna biex tiġi implementata u għalhekk ikun hemm ħafna dowmin L-Unjoni Ewropea tixtieq tibqa' koerenti iva u tressa il-fatt li diġà tiffinanza proġetti għal ħarsien ta' speċijiet marini tal-injam jew l-jufanti pereżempju, imma ma nistawx ma naħsbux ukoll fuq il-fatt dan huma flejes tal-Istati membri bħal pajjiżi minn Franza illi huwa kontributur net tal-Unjoni Ewropea l-isħubija tal-Unjoni Ewropea l-Konvenzjoni ma tridx tkun biss eh, biex namlu eh, xi pretest fuq is-sovranità tal-Istat membri li huma kollha partijiet ġa eh, firmatarji ta' CITES u naf illi dawk li huma l-ispeċijiet li huma medda mill-istinzjoni hija ħaġa urġenti imma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 Grazzi ħafna, President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill presidenza tal-Olanda tal-impenn tagħha fuq din il-kwistjoni li tama wkoll tassew illi l presidenza tas Slovakkja wkoll tkun attiva bħal presidenza olandiza għaxem xogħol importanti x'namlu biex inkunnu nistgħu nbidlu l-mentalità tal-opinjoni pubblika u hemm bżonn inkomplu bil-kampanji ta' komunikazzjoni sostanzjali. Mela xi ftit kummenti ġenerali minn ħatijaj. Uh, eh, Fl-1982 fil-Rio kien hemm żewġ protokolli, protokoll fuq il-bidla fil-klima u protokoll fuq il-protezzjoni tal-biodiversità. L-inqas li nistgħu ngħidu huwa illi 24 sena wara il-protokoll fuq il-biodiversità kellu ħafna dowmin fl-implementazzjoni tiegħu minaħa tal-gvernanza kif ukoll tal-azzjonijiet eh, biex nagħmlu tajjeb għat-telf tal-biodiversità u llum qegħdin f'din is-sitwazzjoni traġika li tajt li aħna qoddimna għandna s-sitt mowġa ta' ta' dit ta' speċijiet mill-bidu u għalhekk parti importanti illi ma nistax nagħti ċifri imma parti sostanzjali meta qabla ma ċerti speċijiet eh, selvaġġi medda huma dak illi aħna ngħidu iwa il-kummerċ tal-wildlife u għalhekk it-traffikar tal-wildlife u f'dan li semem bżonn insaqsu jekk hummax l-ispeċijiet li huma selvaġġi jew x il-kummerċ u t-traffiku li huwa salvaġġ għax dawn l-ispeċijiet li aħna ngħidulhom bħala salvaġġi ma jaħsbux illi joqtlu il-dedmin u jagħmluhom bħala trofej u għalhekk din hija marka tal-nuqqas ta' umanità imma edha kontrina ibnedmin u għalhekk f'din il għanna għandna x'namlu bi ninventaw umanizmu ġdid illi jiġbor id-dinja tal-ħajjin illi aħna warrabna lilin mill-kunċett tagħna ta' ċiviltà. Thank you. Our next speaker is Keith Taylor Sorry, thank you, Chair. Nkellem li miss. Keith Taylor, grazzi ħafna ta' din l-introduzzjoni, għandi żewġ mistoqsijiet x'nagħmel jien. Nixtieq nkun naf x'taħseb inti. L-ewwel net brabta ma l-appoġġ dejjem jikber fil-ġnus maqda u l-Ewropa għall-introduzzjoni ta' l Act komunitarju li jipprojbixxi l-beħ ta' speċi li huma mħarsa mill-pajjiż ta' oriġini tagħhom. Dan kien appoġġjat mill-Parlament Ewropew mir-rapport tal-2016 fuq it-traffikar tal-annimali slavax kif ukoll ir-rapport ta' kriminalità eh, tal-UNODC. Jekk inqisu unanimita dejjem tikber il-Presidenza Olandiża hija mħasba minnu qastal tal din it-tip ta' proposta fil-pjantazzjoni. X'taħseb inti fuq l-AC Act għall-Unjoni u t-tieni mistoqsija. Il-kummerċ ta' annimali domestiċi eżotiċi lilin mill-ispeċi sajtis ħafna speċi eżotiċi li jiġu kummerċjalizzati illegalment eh, bħala annimali domestiċi fl-Unjoni Ewropea ġew importati biksur tal-liġijiet barranin. Hemm noqqas ta' armonizzazzjoni xierqa fir-regolamenti u dan U ta' teddida għas-saħħa umana u tal-annimali u teddida għall-ekosistemi lokali. il ħsib huwa li kuna żvilupp ta' listi pożittivi li ikollhom l-ispeċi permessi eh, fuqhom u jkunu promossi bħala l-aħjar prassi. Bekk ikun hemm ċarezza għall-awtoritajiet tal-infurzar u għas-siddin ta' dawn l-annimali u tkun xi ħaġa li tnaqqas burokrazija għal gvernijiet u t-promuovi ċerti miżuri. X'taħseb inti dwar il-possibilitajiet għal lista pożittiva tal dan it-tip? Grazzi. Grazzi. Is-Sur Grazzi ħafna President, grazzi ħafna l-Presidenza Olandiża talli għalulna xini situazzjoni attwali fil-Konsil. <clears throat> Meta Bdejt din il-ġlida jiena xi snin ilu. Kienet xi ħaġa ġdida eh, fuq l-aġenda jiena ppreżentajt il-pjantazzjoni tiegħi ħadd l-inizjattiva riżoluzzjoni tal-Parlament u jkolli ngħid li imxejna eh, minn dak iż-żmien law issa għandna pjantazzjoni tal-Unjoni tajjeb ħafna. Il-Kummissjoni ħadmet ukoll għamlet dak li wedet li se tagħmel, però Nafu l-koll li jissa sta għall-istati membri u ħafna mill-kompetenzi li għedin id-diskutu għonek dwani, pulizija, l-ġustizja dawn huma kompetenzi tal-istati membri u mhux l-Unjoni Ewropea. U għalhekk din hija l-aktar fażi kruċjali sa tal-ġlida tagħna. Għalhekk kritiku jiena minn dak li rajt fl-abbozzi tad-dokumenti. Fl-abbozz tal-konklużjoni tal-Kunsill pereżempju rajt li s-sussidjarjetà hija enfasizzata f'diversi artikli. Jed nara wkoll li l-istati membri huma mistiedna biex jagħmlu xi ħaġa jew imħeġġa jew għandhom jikkonsidraw jew addirittura jikkonsidraw b'mod urġenti, però dan mhux biżejjed. Jekk aħna neħdu l-kelma tagħna mill-parlamentari, l-kummissjoni, anki ministri u kol nazzjonali, jekk ma naħduhomx bis-serjetà aħna allura ma nistgħux noħorġu b'dawn il-formulazzjonijiet. Il-konklużjoni għandha tkun li naqblu fuq livell ta' konsil li nagħmlu hekk ek u hekk li se nżidu pereżempju il-ħilijiet tal-pulizija tad-dwani li se nżidu l-ekspertiż f'dan il-qasam. Dinja xi ħaġa li mhux qed tiġri għal issa. Ħaġa sempliċi, il-Europol tixtieq li tagħti priorità ola li traffikar innifsu, però teħtieġ mandat mill-Istati Membri. Hemm bżonn vers fil-konklużjonijiet li jgħid li jirdu nagħtu priorità akbar li traffikar tal-annimali eh, slavaġ. Għadna ma wasalniex hemmhekk baqalna ħafna u nibża li r riżultat tal konsil tal-Ambjent għaliex dawn huma tal-Kunsil tal-Ambjent eh, xi ħaġa li għandha tkun ukoll inkluża għal fuq l-aġenda tal-JHA ukoll. Il-Presidenza beħsieba tagħmel hekk se jkun hemm lobbying għal konklużjonijiet b'sejn hemmhekk jiena fimt li L-abbozz oriġinali imressa fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsill minn għalija f'Marzu ma tantx intlaqa tajjeb. Imbagħad kien hemm xi tibdiliet però. Il-konklużjonijiet li rajt jiena huma dajfin wisq biex eh, nieħdu l-istqarrijiet tagħna b'serjetà jiena nħeġġeġ lill-Presidenza biex it-tajjibba situazzjoni u din il-ġlida toħodha bis-serjetà u mhux noqogħdu nistiednu l-istati membri biex jagħmlu xi ħaġa biss. Għaliex isna qegħdin ngħidulhom għamlu li tridu. Ah, mhux se jkun hemm ftehim fuq livell ta' Unjoni Ewropea, grazzi. Issa Marko Affronti għandek il-kelma. Grazzi il-pjantazzjoni li ġi prezentat huwa sodisfaċenti għaw wiesa eh, jimtiem tajjeb bazat fuq tliet pilastri li aħna naqblu magħhom il-prevenzjoni, element importanti ta' ħafna, implementazzjoni aħjar u kooperazzjoni bejn id-diversi atturi li huma involuti f'dan it-tip ta' traffiku. Dawn huma punti mill-pjan li għandhom jissaħħu jiġu enfasizzati għaliex huma dawk li jistgħu waslu biex il-pjan ikun effettiv u jasal għal riżultati. Hemm bżonn ukoll mekkaniżmu biex nimmonitorjaw biżmien il-progress tal-pjan. Għandu jkun hemm dati ta' skadenza biex naraw fiex wasalna u jekk hux mexjin fid-direzzjoni tajba, xi ħaġa li ma tinstabx fl-abbozz preżenti. Imbagħad hemm xi punti li huma importanti għalina wkoll. L-ewwel net huwa u għadan jider li jem eh, differenza bej l-azzjonijiet, eh, l-miri u l-linji gwida tal-Unjoni Ewropea fuq dan is-suġġett l-imbat jispiċċaw biex jaqgħu meta jiġu biex jkunu implementati mill-pajjiżi laqas biss nafu x'inhi l-koordinazzjoni u l-livell jekk hemmx livell uniformi jew inkella le li bih l-istati membri jaġixxu u ma nafux xinu ma l-istrutturi lanqas dawn huma importanti, m'hemmx uniformità hemmhekk lanqas. Hemm il-każ riċenti tal-Italja fejn l-uffiċċji sajtis li kien hemm hemmhekk u kienu marbutin mas sajtis b'mod speċifiku issa inalqu minħabba il- etnaqis eh, fl-operazzjoni statali u issa għanna tlet entitajiet differenti, karabinieri, gwardu di finanza, polizija. Għat isir ix-xogħol hekk qed jinqas hemmhekk bejn daw it-tlieta, imbagħad hemm is-sanzjonijiet ukoll. Eh, sanzjonijiet irridu jissaxħu hemm bżonn koordinazzjoni aħjar bejn il-forzi tal-ordni biex insaħħu l-effettività tal-assa u l-istħarriġ ukoll. Però meta mbagħad eh, jinstabu responsabbli u importanti li l-pini jkunu ħoroġ b'mod li dawn ikunu s-servu ta' deterrent. Hemm ukoll il-bżonn li jkun hemm impenn kemm fuq livell tal-Unjoni kif ukoll fuq livell ta' Stati membri. Impenn finanzjarju hemm bżonn li jiġu allokati l-fondi li ma jkunux sekondarji. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu ovvjament dwar ħarsien tal-ambjent, ħarsien tal-annimali, però b'mod marbut strettament ma' attività kriminali kummerċ illegali ta' sostanzi oħrajn. Il-ġlida ġifiri eh, trid tiżvolġi fuq diversi livelli. L-aħħar punt tiegħi li fuq l-Ewropa tista' taħdem aktar hemm oħrajn ovvjament, però insomma nistgħu naħdmu wkoll barra mill-Ewropa. Per eżempju, il-problema tal istrutturi li li li jindirizzaw il-poachers per eżempju, kien hemm tlieta fil-mija minn eh, dawn in-nies li jġildu l-poachers eh, kienu f'periklu għal ħajjithom u mbagħad hemm ħafna problemi ta' taħriġ ukoll u mbagħad il-punt tal-awareness ukoll. Irridu nagħlmu lin-nies, nħarġu lin-nies ukoll. Ntejbu l-mod ukoll kif inqisu l-ambjent u r-relazzjoni tagħna ma' speċi oħrajn. Dan huwa importanti wkoll biex innaqsu d-domanda wkoll punt importanti dan huwa kummerċ swieq u s-suq jiġi regolat mid-domanda u rridu naqsu d-domanda aħna għal dawn l-ispeċi u dan jottu kol biex nevitaw li f'każijiet per eżempju jkun hemm nies li jiksru l-liġi għaliex ma jkunux jafu xtejt il-liġi ma jkunux jafu x'istorja hemm wara speċi partikolari fil-pajjiżi ta' oriġini hemm ħafna xejn jsir il-pjan huwa ambizzjuż u mbagħad naraw kif se jiġu monitorjati il-progressi li jista' jkun hemm. Huwa bidu u mbagħad naraw jekk jista' ikun hemm eventwalment eh, applikazzjoni effettiva. Grazzi ħafna. Issa Susan Meyer. Mhux se noqgħod nirrepeti dak li ntqal diġa, jiena naħseb li huwa importanti ħafna għalina li konna dan l-iskambju mm, ta' opinjonijiet mal-presidenza fuq il-pjantazzjoni. Din hija kwistjoni ta' implementazzjoni minn naħta l-Istati membri. Fit-32 punt li nsibu fil-pjantazzjoni, l-Istati membri ġew mitluba li jimpenjaw ruhom bris dan il-qasam u dan huwa importanti ħafna u importanti wkoll għall-istati membri li jkunu lesti li eh, Esibu n-nies esibu l-fondi u kol b'mod li nindirizzaw b'mod attiv din il-problema. Jena jidir li li il-kwestjoni tal-finanzi u n-nies eh, tittiċi eh, indirizzata sewa b'mod li jiġu mħarsa l-speċi, irridu niżguraw ukoll li l-annimali li ġew protetti f'pajjiżi terzi ma jiddaħlux illegalment fl-Ewropa. Rridu niżguraw ukoll li dan it-tip ta' kummerċi jieqaf u apparti minn hekk irridu nkunu wkoll responsabbli għal protezzjoni fil-pajjiżi terzi. U forsi wkoll bluzu tar regoli li għandhom l-Amerikani pereżempju nistgħu inwet u ċertu progress u nalqu id-djufijiet li jista' jkun hemm. Eh, djufija li eh, għamlu ta' possibbli li jkun hemm dan it-tip ta' kummerċ fl-Ewropa. Irridu niġġildula din it-tip ta' prassi, grazzi. Magda Mizmaker. Grazzi ħafna. Niskuża ruħi ma stajċin kun hawnhekk mill-bidu tal-iskambju kelli impenji oħrajn. Dak li nista' ngħid huwa li aħna xtaqna li jkollna pjantazzjoni ambizzjuż biex niġġieldu il kummerċ f'dawn l-ispeċi. Eh, dan huwa kummerċ li iġib miljuni ta' euro fl-idejn tal-kriminali xi ħaġa li toħloq instabilità f'ċerti reġjuni wkoll u dan ta' żvantaġġ għal pjanti u annimali konċernati. Hemm ukoll konsiderazzjonijiet politiċi x'wieħed iqis nixtieq li nsemmi wkoll il-pjantazzjoni għall-istrateġija tal-biodiversità u l-midterm review. Kien hemm il-ment li kien hemm nuqqas ta' regoli fuq il-kummerċ fl-ispeċi u dan ġie konsidrat bħala djufija fil-pjantazzjoni. Il-pjantazzjoni prezentat fit tmiem frar kien mill tajjeb. Ovvjament, dejjem nistgħu nitjiebu. U dejjem hija kwestjoni din ta' li mill-kliem naddu għal faddi. Issa xi mistoqsijiet il-pjantazzjoni kif intlaqa mill-Istati Membri u t-tieni net x'taħsbu dwar ir-rida politika tal-Istati Membri għall-implementazzjoni tal-pjantazzjoni u b'mod ukoll li jinstabu l-mezzi. Dwar briefing riċenti organizzat mir-rapporter kien hemm referenza għall-AC Act tal-Istati Uniti, xaħġa ħaġa li la eh, fl-Amerika mill-1900 eh, proibizzjoni fuq l-importazzjoni ta' speċi li huma mħarsa fil-pajjiż ta' oriġini. Din hija xi ħaġa li hija nieqsa mill-pjantazzjoni. X'taħseb dwar dan? Dan huwa suġġett li għam fil-kontest ta' deliberazzjonijiet fil-Konsell Grazzi ma nafx hekk il-Kummissjoni tixtieq tagħmel xi kumment. <clears throat> Jekk eh, tixtieq tagħmel dan, allora nista' nagħtikom il-mikrofonu. Mela nagħtikom il-mikrofonu. Grazie, President. Aħna nħarsu l-qoddim biex naraw x'inhu l-konklużjoni tal-Kunsill nhar it-tnej u l-appost li smajna mingħand membri tal-Kummissjoni hija pożittiv ħafna u kien importanti najdu illi l-implementazzjoni ta' dan edha fidejn l-Istati membri aħna naħdmu fil-qrib magħhom, nikkonsultaw magħhom u hemm kumitat fejn hemm skambju ta' esperjenzi u prassi u nitalmu minn xulxin u kif nimxu qudiem <coughs> kemm fil-preżentazzjoni li għamilt qabel u kif ukoll fil- kop ta' South Africa dina kienet Eh, mal-Istati membri. Fuq il-kwistjoni tal-Lazy Act, aħna qed naraw eh, illi il-konvenzjoni sajtisi għan mod kif nixtu qoddim u għalek il-kommissjoni edha dejjem toħroġ bi proposti ġodda fuq dan is-suġġett. Aħna ma jidirniex ma jidrinniex illi <clears throat> hemm speċi medda f'pajjiżi individwali li mhux koperti bis-sajtis. Era kwestjoni li rridu nerġgħu nħarsu leha, però ma jidrinniex e, u attualment il-konvenzjoni fiha ħafna vojt fiha aħna nafu li ħafna pajjiżi E, mux żviluppati edin joħorġu bi proposti biex jizidu speċi zodda, ġodda u annessi u dawn huma kollha proposti li l-Unjoni Ewropea qed tappoġġa Grazzi. Forsi issa l-President Samela tixtieq tagħti risposti. <clears throat> Grazie, President. Eva, eja, għallina tikkoraġina mid-diskussjoni li tatti li rajna issa qed naraw li t-tlet istituzzjonijiet u ma interessati jisibu soluzzjoni u jina naqbel li sar progress u u għacċar li eh, anki l-Konsill iħoss li l-pjantazzjoni tal-Kommissjoni hija pass tajjeb il-qudiem. <clears throat> Nishti nirrispondi għal xi ħut mill-mistoqsijiet li għamiltu li <clears throat> ma hemm limiti għal dak li nista' nagħmel bħala rwol tiegħi. Ma nistax nikkommenta fuq affarijiet li mhumiex inklużi fil-pjantazzjoni u ma nistax naqas nidħol fuq il-32 eh, nazzjonijiet li huma inklużi fil-pjan. Però kif kifat fil-introduzzjoni jiena nittama illi nar il-tnejn il-Kunsil se ħares li l-prioritajiet tal-pjantazzjoni u il-Kunsil tal-ambjent eh, dana se jagħmlu fisem il-Kunsil. <clears throat> u dana mux se tamil differenza għal-fat li huwa l-Konsil tal-Ambjent, imma fissem il-Konsil kollu kemmu. Issa li jiddependi kif se implementaw dawn il-azzjonijiet. Jina u koll minna ħtar il-Konsil nħares l-qoddim lejn l-implementazzjoni ta' dan il-pjan. Inħoss li huwa importanti anki li namlu monitoraċ li jiġu implementati u nizguraw li nibqaw informati minnaħat tal-Kommissjoni fil-progress eh, fil-implementazzjoni. Jina li tama li anki narritnej test sejat xaħġa fuq dan. Xi kemtejn fuq il-kwistjoni ta' sajtis il kop zbatax aħna għaddejjin fil-preparativi għal dan il kop Dinja naturalment hemm opportunitajiet u sfidi ġodda qed naħdmu fl-imkien mal kummissjoni u anki mal-Presidenza Slovakka biex nizguraw ninkunu rappresentati tajjeb u preparati tajbin għal COP17 u nitamaw li ninkunu eh, li kunem appoċ anki ta' rizoluzzjoni ta'kom. U nizgur minnu dan meta ħna nibdew nimpenjaw roħom mal partijiet u l-proposti u dawn se, impor, se, se inkludu uh, animali ikoniċi bħal uh, eh, skwali, għal-infanti u uh, animali oħrajn. U tafu koll jem numru ta' rizoluzzjonijiet iġrida kontra il-korruzzjoni u ġrida kontra trofej. il kobz batax se jkun importanti ħafna biex nieħdu passi importanti fid-direzzjoni lejn dan il-għan ta' ġlida kontra il-traffikar. Fuq il-punt tal-Europol, Iva jena nittama li dina ħatkun anki finkluza fil konklużjonijiet nar it il-situazzjoni Eja, ċara. L-Stati membri eh, se jkonom jesprimu l-prioritajiet tagħhom fuq il-priorità tagħhom fuq din il-kwistjoni lejn l-Europol u rridu jesprimu anki eh, xinuwa xinija l-ambizjoni tagħhom. U dan huwa importanti biex l-Europol tkun tista' mbagħad tipplementa għax l-Europol tibbaża il-prioritajiet tagħha mill-input mill-Istati membri u dan se tkun Eh, se tkun talba mill-konklużjoni tal-Konsil biex dan namluħ biex nesprimu u jekk hija ħaġa importanti rridu niżgurraw li anke l-Ewropol tkun taf li hija importanti. Dawn huma bosta mill-mistoqsijiet illi jiena nista' nagħti risposta lilhom issa. U biex nagħlaq nista' ngħid li aħna nħarsu qudiem li nhar it-tnejn fejn nittama' Eh, illi l-konsilħaturi l-impen għal din il-kwistjoni importanti eh, eh, f'konformità mal-linjatazzjoni u mal-operaturi koll u anke mal-Parlament u mod partikolari l komitat tagħkom għal darbuħra l-President. Grazie, grazie. ta' risposti A u B l sir l fil-21 ta' Ġunju fi u n-selbilkom u n ġurnata tajba, grazie.